Mela, issa bekna l-dibattitu u il-votazzjoni sir għada, grazzi. So, nach der Tagesordnung folgt nun die Erklärung der Kommission über die Sicherheit von Spielzeug. Issa nitkelmu fuq il-sikurta tal-ġugarelli. u jibda sur Ferhojgen komissarju. President, signori, kollegi, dejjem qabel miliet nitkellmu fuq il-ġigarelli u hija ħaġa tajba li nagħmlu dan għax dan huwa l-perjodu <laughs> propju li hemm ħafna interess fil-ġugarelli. U anki dis-sena se nerġgħu nitkellmu fuq il-ġugarelli u nitkellmu fuq is-sikurezza tal-ġugarelli. Il-Parlament Kummissjoni u l-Kunsil fl-imkien għamilna għamilna din l-inizjativa eh, biex nitrataw sfidi partikolari fuq dan is-suġġett. Kienu ħafna, kienem ħafna rapporti, fil-Germania u posti toħra u kienem studju minn uh, Istitut Feder Eh, federali fuq ir-riski u kien hemm żewġ istituti u taw riżultati tagħhom lill-Kummissjoni u il-Gvern federali ma ma rinvjax lill-Kummissjoni, però kien hemm rapport ta' progressu ġi preżentat Pero dan u suġġett huwa ħaġa e, e, li huwa e, suġġett importanti ħafna. U hemm bżonn assolutament illi ehm, nidħlu fid-dettall ta' dawn l-istudju. L-analiżi ta' dan ir-rapport titlob titlob illi nitkellmu fuq erba' suġġetti differenti. L-ewwel net kwestjoni illi għandha risposta faċli mill-istqarrijiet tal- Assoċjazzjoni Teknika Ġermaniża ħafna minn dawn il-ġugarelli illi jeżistu fuq il-suq Ġermaniż mhumiex konformi mal-regoli ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Regoli huma ċari, jekk hemm stat membru li Eh, jara ħaġa bħal din hemm bżonn jinforma immedjatament li l istati membri l-oħra kollha u l-Kommissjoni għandha tieħu passi illi eh, iwaslu anki sa l-irtirar ta' dawn il-ġugarelli mill-Europa kollha u iwaslu anki għal proibizzjoni Eh, minn dawn il-ġugarelli. Eh, Aħna nħossu li bis-sistema RAPEX jiġu notifikati l-Istati membri kollha u l-importazzjoni u hekk kem bżonn nagħmlu proibizjoni ta' importazzjoni. U l-Kummissjoni certati l-appoġġ tagħha, però bħalissa m'għandniex informazzjonijiet minn naħata l istituzzjoni Ġermaniżi l-istitut tal-kontroll tas-suq huwa kompetenza esklużiva tal-Istati membri. Il-Kummissjoni, il-Parlament il l-Kunsil m'għandhomx strumenti tal-kontroll tas-suq, huma l-Istati membri biss illi għabbażi ta' direttiva TOYS huma obbligati illi għamlu dan il-kontroll, dan il-verifika fuq is-suq nazzjonali jista' ikun illi jista' jkun hemm dubbi fuq eh, kemm dawn id-dispożizzjonijiet huma rispettati. U f'dan il-każ hemm eh, assolutament bżonn li wieħed jintervjeni mill-ewwel. Eh, Batem kwistjoni oħra, faċli u koll, eh, kwistjoni antika, il-Parlament meta adotta il-direttiva Toys kienem dibattitu twil u kienem votazzjoni eh, nominali f'dan il-Parlament u tkellimna fuq il-ċertifikazzjoni obbligatorja ta' dawn il-ġugarelli minn organizmu terst. Dina kienet proposta mill-Germania u e, kienem l-appoċ tal-Assoċjazzjonijiet ta' Kontroll Tekniku u l-proposta ma ġietx aċċettata għaliex e, ċertifikazzjoni, da tip ta' ċertifikazzjoni mhuwiex qed toħloq l-ebda e, e, ċertezza. Dina taħdem fi kwestjoni ta' prototipu. Il-problema tal-ġugarelli mhuwiex il-prototipu, ma jekk fil-proċess kollu ta' produzzjoni il-normi rigorużi li aħna għanna jiġux rispettati mal tal-partijiet kollha interessati għal produzzjoni l-espulsjoni ta' dan il-ġugarell. Eh, għal daqstant fil-ġugarelli il-prinċipju għal il-produttur għandu eh, eh, responsabilità sħiħa biex il-prodott tiegħu jkun jirrispetta d-direttiva. Ikunu fejn ikunu il-produtturi huma għandhom din ir-responsabilità, ma sax tiġi eliminata din ir-responsabilità. U jekk ikun hemm problemi fuq eh, ta' affidabilità eh, ġo stat membru, allura hemm bżonn li wieħed jiddiskuti biex eh, ibiddel il-kondizzjonijiet ta' produzzjoni. U dan edin namlu aħna fil-Kommissjoni, per eżempju bħalissa edin Eh, f'kuntatt ma' ċina biex niggarantixxu illi l-kondizzjonijiet ta' produzzjoni tal-ċina illi huwa l-ikbar produttur ta' ġugarelli fid-dinja illi eh, dawn il-produtturi jirrispondu jirrispettaw il-dispożizzjonijiet tagħna. It-tielet kwistjoni riguarda i-sustanzi kimiċi eh, metalli eh, tqal li huma prezenti eh, fil-ġugarelli. Din hija kwistjoni daqsxejn iktar diffiċli. L-istruzzjonijiet politiċi li tajt li kollaboraturi tiegħek meta ħadmu fuq direttiva Toys kienet eh, eh, eh, li niprevedu l-iktar regoli rigorużi. U dina kienet indikazzjoni li kien ġeja mill konsilju mill-Parlament. Il-valuri limitu li huma prezenti fil-direttiva ġdida Toys u u ġew ġew adottati gradualment mill se jiġu adottati gradualment mill-2011 il qudiem eh, eh, fil-moment tal-adozzjoni kienu jikorrispondu għal eh, informazzjoni li għanna tekniko xjentifiku. Però dan huwa proċess li jiżviluppa għax dejjem hemm dati xjentifiċi ġodda u għal daqstant flimkien aħna direttiva mill minnija b'mod illi meta jkun hemm informazzjonijiet ġodda xjentifiċi xjentifiku li juru riski ta' eh, eh, eh, ta' dawn il-metalli tqal u jekk il-preżenza tagħhom tkun wis, allora imbidlu dawn il-valuri, dawn iċ-ċifri il limitu kif deċida il-Parlament illi ġi maħtur Komitat eh, kumitat ċentifiku kompetenti. Din is-sena kien hemm eh, darbtejn rinviji għal eh, possibilità ta' bidla tal-dawn il-valuri limiti. L-onet mill-Ministru tal-Agrikoltura u Produzzjoni eh, tal-Konsumaturi fuq il-kadmju. Jiena mill-ewwel għamil dispożizzjonijiet biex il kwistjoni titħol fidejn il kumitat Ċentifiku. Mhux il-kadmju biss imma metalli affarijiet oħrajn tqal uh, fil-ewwel sitt xhur tal-2010 se nagħmlu eżamijiet u jekk ikun hemm data xjentifika uh, differenti uh, fuq dan il-punt, allura aħna se nagħmlu proposta fuqta biex id-direttiva li hija fis-seħ tiġi imbidla b'dispożizzjonijiet dejjem iktar rigorużi fuq valuri limiti ġodda. Mbagħad ir-raba. kwestjoni hija xejn ta' komplikata u dina tirrigwarda e, il-pax. Illi e, huma sustanzi aromatiċi illi e, aħna narawhom kuljum. U għawnek eh, għalunna l-informazzjoni xentifika li għanna għal dawn il-PAX forsi huma oljien wisq. U anki għonek eh, sen namlu uh, analisi studju biex eh, nkunu nistgħu nikkorreġu dawn iċ-ċifri. Din problema li aħna ma nistawx nirsolvu għahedna aħna politiċi għax dawn huma kwistjonijiet tekniċi li huma komplikati ħafna u rrit ngħid li eh, sinċerament illi il argumenti xjentifiċi eh, komplikati illi wieħed jista jara eh, mhux dajem nifhimhom jiena u maftit illi eh, għandhom biżejjed preparazzjoni biex ikunu jistgħu biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni fuq dawn is-suġġetti għal daqstant aħna nindependu mill-tekniċi tagħna għax intkom tafu illi l-istorja tax-xjenza hija mimlija Eh, eżempi li fija eh, kienem teorija li hija accettata b'mod ġenerali u bat isibu li eh, hija sbaljata. Hemm ħafna eżempi ta' teoriji li mm, kienu teoriji ta' minoranza mbagħad raw li kienu tajbin u aħna kif nistgħu dan nagħmluh bħala politiċi ma nistgħux nagħmluh dan huwa riskju. Riskju li mm, huwa inkluż fil-politika, fix-xogħol politiku tagħna ma nistgħux nevitaw il e regola li għanna fl istruzzjonijiet Ewropej eh, hija illi insegwu il-parir tal-komitati xjentifiċi kompetenti. U f'dan il-każ aħna minnih dan u eh, però nixtieq ngħid li kultant li bħal dan f'dan il-każ hemm eh, problema kbira għax anki kull referenza anki l-iżar waħda għal data eh, xentifika eh, eh, għanda tiġi meħuda b'serjetà li għanda titqis mill-esperti. Kwistjoni oħra. Ija, illi istitut li huwa ehm, f'pajjiż membru kellu jirrispetta eh, il-regoli ta' kondotta minimi u il-pubblikazzjoni il eh, li kienem fuq dan is-suġġett fil-mezzi ta' xandir E, e, li fl-opinjoni tagħhom dawn kien hemm ċerti e, metalli li kienu preżenti u ċifra kienet mit darba iktar minn valur permess mhux vera hija gidba u anki il-ġurnalisti dan jafuh anki fil-produzzjoni tal-tires kien hemm sustanzi li kienu qegħdin jiġu użati qabel id-direttiva tojs u waħda minn dawn is-sustanzi kienet użata bħala referenza u dina kienet eh, sustanza illi eh, teżisti anki eh, mitkas ieħor. U għalek naslu għal dak il-valur limiti ullu e-, e-, wassal anki għal prodotti oħrajn, għal daqstant meta il-valur limiti jittu għal ċerti zjut eh, eh, fil-produzzjoni tal-tires u jgħat eh, fuq perċentuali minima għal kull prodott Ah, allora, ħadu l-istess ċifra anki fuq il-ġugarelli. Jena eh, nishti, eh, eh, jena nista, kull ma nista namel u għalli nitlop li dan l-istituti li jirtira dawn il- dawn l-istqarrijiet inaċċettabli. Biex nala, sinjuri, bid-direttiva Toys aħna għanna strument illi Eh, skont eh, eh, l-informazzjoni ċentifiċi li għanna u skont il-kuxenza tagħna eh, tirrispondi għal l-aħjar ħaġa li għanna possibli. Aħna rajna illi eh, data ċentifika ġdida jistaw jiġu integrati kull moment biex bekk il-dispożizzjoni ta' sikurezza tal-ġugarelli kollhom l-iktar standard li possibli. Der Fraktionen als erster hat das Wort. Grazie Issa fissem il-gruppi, jissu xbab li pipi. Grazzi tassew. Jina nishtiq ningrazzja komissarju tal-spiega ċara, tas-qarija ċara li tajt, tal-idrizzajt il-valuri tal-limitu maċċar fissem semni pipi. Issu mankis ma' senjor Tyson, aħna ħdimna fl-imkien fuq fuq dak iż-żmien Aħna xtaqna noffru ħarsin sħiħ kontra kull sustanza perikoluża nixtiequ l nżommu dan il-protezzjoni fuqha u għat nitkimaw hawnhekk dwar is-saħħa ta' tfal tagħna u li huma ġejjini tagħna huwa jumej qabel il-milliet u il-ġenituri nanniet iridu jkunu jafu l-ġugara li huma sikuri ta' u tfal tagħhom u trabi tagħhom. U Għalhekk għandna din entità fil-Ġermanja ta' monitoraġġ li għandha responsabiltajiet tagħha x'tilħaq naħseb illi li ħadna deċiżjoni tajba dak iż-żmien tkellma dwar speċifikazzjoni bħala kriterja ġenerali mhux nitkellmu dwar tfal b'ċertu valuri tal-limitazzjoni aħna xi snin ilu kien l-istess sitwazzjoni wkoll naħseb tiftakar forsi battek ittra dak iż-żmien kummissarju tlabt illi l-entità xjentifika kienet qed daqatajn li l-kwistjoni għamlu dan u grat tagħha u issa għad nipprova niġbor iktar informazzjoni informazzjoni mill Germania kien hemm istitut ta' Stuttgart li għamlu studju rigward il-limit values fid-direttiva u tkellmu dwar il-limit value ta' 15-il sena li kellna imma fl-aħħar minn l-att espert għalu li huwa diffiċli ħafna illi wieħed jaqbatu jagħmel dan it-tip ta' limiti. Jena Għalli t nejta, unnek mux dikku dikusin ta' soluzzjoni ta' kaf kaf biex u nejdu li aħna mux menzax namlu għax menzax nifux fux għedin nitkelmu li aħna għed nitkelmu dwar disgwit serju bejn l-esperti. Għandek minna ħastitu ġewa ġermani li qed jgħid illi qed jgħid sew u minni ħall-oħra għall-istess. U għalhekk il-Kummissarju ċert li ħatamel dal tiegħek biex tara l-istituzzjonijiet ċentifiki jistgħu jinaqdu u joħorġu b'opinjoni xjentifika informata tajba informata ta' mod tajjeb. Issa, grazzi, signor Rapti. Grazzi, kol sena eh, dal dan iż-żminijiet eh, jagħmlu dak li jistgħu li jippruvaw jwettqu l-ordnijiet tat-tfal tagħhom fl lill lil San u dan li għandi fideja jista' jkun wieħed mill-104 ġigarelli illi ġew monitorat mill-Istitut ġewwa Ġermanja li huwa inkarigat bli stabilixxi ir-riski li hemm fil-ġugarelli. Jiena smajt minn dak li kellhom xejdu l-Kummissarju qabel rigward problemi partikolari dak li nxaqsam dak l-istitut u jiena eh, smajtu jitfattort fuq xjentisti, smajtu jitfattort fuq istati membri illi huma qegħdin imexxu monitoraġġ. Jiena smajt dan kollu b'interess kbir. U jiena smajt ukoll kif qal ġenwinament illi kull direttiva li ġew li ġiet qabel ġim tejjeb permezz l-informazzjoni ġdida li ħarġet u ġiet imħadna fid-direttiva ġdida. Jiġifieri l-Istitut Federali għamel xogħol sew din iġħallu jridu nqisu Issa, brabta ma' direttiva illi ser jidħol fis seħ fl-2011 nafu wkoll il-parti kimikali kimika tidħol fis seħħ fl-2014 nafu kol fis-17 ta' Diċembru Il-pajizi kollha ser jingħaqdu fi kommissjoni biex jgħidu dwar x'inhu l-pjanijiet tagħhom biex jirregolaw is-suq ta' ġugarelli. E dan kollha ma marbuta ma' suq tal-miliet. Dan huwa marbut mas saħħa tat-tfal tagħna li jilabu biġu li aħna stess nixtrulhom. Għalhekk importanti illi aħna Mhix kull sena f'dan iż-żmien illi jkollna din id-diskussjoni fuq ġukarelli. din hija diskussjoni li suppost issir matul is-sena u mhux biss dan iż-żminijiet. U din hija responsabilità tal kummissjoni Sir Kreutzmann, Grupp de. Grazzi. Signor President, Komissarju, Istitut Federali għall evalwazzjoni ta' riskju ħarġu stqarrija rigward sustanzi li u l-kanċer u limiti li qed japplikaw huma raġunati Un-sati membri għedin jappoġġawa, għanet nittolbu l-Kommissjoni biex jevalwaw dan il-prinċipju, ħarsu leja fil-dawl tal-direttiva ta' ġugaret, nitkellmu dwar dawn il-valuri massimi li għedin jintlaħqu jew għedin jinqabżu. Aħna rridu kolla ċertaw li rigward l-implementazzjoni twettiq ta' dan id-direttiva ta' ġugarelli aħna nishtiqu sa' dak iż-żmien naraw li għanna l-limiti Um, tajbin biex nkunsaw um, naċċertaw is-sigurtà tas-saħħa tat-tfal tagħna. Fid-direttiva wkoll hemm prinċipju rigward il-kimiċi u dawn li jista' jkunu um, jistgħu ġarbu l-kanser u dawn għandhom ukoll jistgħu jaffettwaw mod negattiv il-funzjonijiet riproduttivi tal-bnedmin għalhekk irridu nagħmlu l-almutana biex nifissaw il-valuri u ta' limitazzjonijiet armonizzati. U ħna bżon supervizjoni aħjar tas-suq għaliex ħafna drabi kellna eċċessi ta' minn qabess il-limitazzjonijiet minħabba importazzjonijiet ta' ġugarelli fl-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna dan bżonn dan is-supervizjoni eh, tas-suq importanti din fl-Unjoni Ewropea biex naraw il li niċċekkjaw dawn il-ġugarelli u naraw il-limitazzjonijiet qegħdin jiġu mħarsa. U naħseb ukoll mu anaċċettabbli li kieku dan iseħħ jew veru li kieku nifissaw standards iktar baxi għal ġugarelli qegħdin jitlu fl-Unjoni Ewropea minn ġugarelli li esempio, li ġej minn Stati Uniti eh, minn kellem dwar ġugarelli tossiċi eh, velenużi. Eh, naħseb li mdamux ma nistgħux nimxu hekk għal dan huwa qed jaħdem kontrina li x'mhux qed jaħdem għal ġid ta' suq tagħna. Dan huwa temel ħsara li gvern federali wkoll. President interromti, grazzi. Issa għal ħodor Sinjor Rulla, żewġ minuti u nofs. Grazzi Signora Cher. Anna kena ħafna eh, diskussjonijiet biex nċattaw din il-kwistjoni partikolari. Imma aħna binna fuq il- il-limiti tazzjonijiet fuq il-metalli kienet eh, importanti ħafna u aġenti li u għanna zida fin-numru ta' fl-ammont ta' kanċer li kien hemm fost it-tfal fil-2006 u għallek il li ċifri li għanna umma fil-dispozizjoni ta' ma tajbinu jek dan u għal-kas irridu unweġibu un edwazzjoni Il-monitoraċ, l-organizzazzjoni ta' monetarat wera illi jekk il-diretti, il-mizura direttiva mumiex bizzejiet, irridu nirranġawa speċjalment eh, dak nix ma' eh, sustanzi karsinogeniċi. U dan huwa possibbli illi ma nużawx illi nużaw dawn il-tip ta' sostanzi u 70% tal-ġogare fil-fatt ma jew m'għandhomx jew ma inqas mill-livelli fissati għal dan il-sustanzi partikolari. immet jisu li għem tfal li għed saħat tfal friskju irridu nifissaw, nfaw ktar attenzjoni fuq limitazzjonijiet li għahna nifissaw. Aħna tlabna ħafna drabi illi Ġermanja jihdu għab serjeta ħafna rigward il-monitoraċ, jihdu l-passi meħtieġa kemm bżon u għalek meta jkun hemm xi dubju rigward il-limitazzjonijiet il-miżuri meħtieġa rridu jittieħdu u aħna nittamaw illi permezz tal-proċess ta' komitoloġija nkunu nistgħu nsolvu din il-kwistjoni. Grazzi. Eh, eh, Signora eh, Tyson. Grazzi is-saħħa tat-tfal u l-konsumaturi l-huma l-iktar vulnerabli u l-iktar għalina l-kol pala PP u l-kol hija priorità. Għalek, sena ilu aħna votajna dwar direttiva tal-ġugarelli li iktar tkun iktar stretta b'rabta ma' dal-xogħol tal-Komissarju, tal Vici tal-Presidenza u il-kollegi tal-gruppi kollha. Aħna għamilna xogħol tajjeb ferm u binna wara l-ewwel qari. Il-istituzzjonijiet kienu Persważi illi għaddew liġi stretta li ċina u Stati Uniti kienu ħajsegu. Tikun hemm iċ-ċertifikazzjoni tal-partijiet, tal-partijiet differenti tal-ġugarelli, u kol fuq is-sustanzi li jħolqu l-kanċer u metalli u kunem ċertu limitazzjonijiet u kunem biss ftit derogi li nataw taħt kondizjoni stretti. Kien hemm ukoll ħtieġa l-tranzizzjoni, żmien ta' biex nraw kif dan ħajtwettaq sew, imma jien qed nistaqsi s'issa. jew morna żbar. Jew mem jew kena raġun u memx għalfejn nbezzaw il-persuni fuq il-saħħa ta' tfal tagħna fil-ġugarelli nasmajt mill-Kummissjoni e, u nittamaw illi dan jagħmel dak li jrid isir. Nerdi konna serħan il-moħ illi kunem monitoraċ tassu illi jaħdem. Tajjeb? U jekk il-leġislazzjoni. Ja tajba. Jekk il tara huwa tajjeb, mela ngħidu ċittadini m'għandhomx għalfejn iħablu magħhom u bil-stqarrijiet populisti. Grazzi. Sinur Skolder Mose. Grazzi nixin. Grazzi ħafna. Jekk jekk fimtsow dak li tixtiequ huwa li nniedu xi studju jew investigazzjoni biex naraw ekkux veru li hemm sustanzi ta' periklu fil- ġugarelli ġifri fuq din il-bicċa xogħol fil-Ġermanja. Iva. Jekk wieħed għandu għandu xi xnija fuq dan irridu insibu e, e, eżattament e, x'qed jiġri u dan mill-aktar fis. Għalhekk hemm bżonn li joħroġ ir-rapport biex niddeċidu darba dejjem biex eh, li jekkux veru jew le. Meta nitkellmu fuq it-tojt fuq ġugarelli, hemm min jgħidilna li memqat limiti bħala valur biex nkunu ċerti rridu ngħidu li kull sustanza li li ġeja bil-plastik għanda titneħħa mill-tojs ta' tfal. Iġifiri, anki f'din id-direttiva l-ġdida, ma naħsibx li dakollu se nadottaw se jkun qawwi bizzejiet U xi xar u, u nofsiħor sen nibdow investigazzjoni fuq il-kontroll tas swieq għax dak li rajna dak li qed isir fl-istat membri ovvjament huwa responsabilità tal-istat membru il-kontroll fis-suq irid isir. Imma hemm biss żewġ stati membri li ddeċidew jiffinanzjaw sistemi biex itejbu il-kontroll aħna nixtiequ li din il-biċċa xogħol nerġu nagħtuha daqqatajn biex insaħħuha u nispera li l-Kummissjoni tara li l-Istati membri se jkunu limitu ta' dak li wedu. Grazzi ħafna. Signora Head. Nirringrazzjak ħafna nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazza il-Kummissarju Verhoeven inti ġejt hawnhekk sabiex tinfurmana b'din il-kwistjoni tant importanti. Aħna responsabbli daqshekk għal rridu naraw li kull ma huwa ta' periklu tfal ma jiġix f'idejhom għandi fxiftit mistoqsijiet. Meta kontu qed negozjaw għall-ewwel qari kummissjoni u anki għall- vot, votazzjoni fil-plenarja, kont forsi inti taf li kienem ċertu gruppi li kienu involuti fil-negozjati li kienu għalu li jritu kienem limiti għal ħsejjes, anki kienem ċertu ċifri ta' decibels kon qabilna u kontu għettu intom li kien għoli wis u kontu għettinna se toħorġu b'norma għal dak li huma short u long noises. Xtaqt insaqsik fiex wasaltu fuq dan sabiex naraw eżattament li il-ġugarelli ma jamlux dannu fuq il-smieħ, anke fit-tfali ġifra ikunu edin jamlu sejjes sejjes. Fuq labels u kol x'qed tagħmel il-Kummissjoni meta se nistennew il-normi se jiġu proposti mill-Kummissjoni eh, anki ġifieri assajs tat-tipa fuq il-labels qed nitkellem. Tajjeb wis nirringrazzjak Sinjura Hans Liker għal-KHDI sigurta ta' ġugarelli hija xi ħaġa importanti ħafna lina speċjalment f'dan iż-żmien ta' qabel il-miliet meta nkunu qegħdin nixtru it-tojs tfal. L-aħħar darba konna sibna soluzzjoni tajba fl-opinjoni tija sabiex aħna dejjem naraw li dawn il-ġugarelli jkunu ktar sikuri imma issa rridu naraw li dawn ir-riżultati jidħlu fis-seħħ. Jien nixtieq nirringrazzja il-Kummissjoni tal-li organizzaw it-Toys Roadshow. Kienet inizjattiva tajba sabiex min e, jipproduċi dawn il-ġugarelli ikun intis ma dak li dak kollu qed nitkellmu fuqu. Ma dana kollu f'Novembru fil-Istati Uniti da deċidow li jerġgħu jieħdu lura mis-suq iktar minn miljun kotz tal-babies tal li bħala ġgarelli ta' tfal. U se jkun hemm l-istess ammont li se jitneħħu mis-suq tal-Kanada. Nixtieq li naraw li anke fl-Ewropa nkunu qegħdin naraw li s-sodot ta' tfal ikunu wkoll sikuri. Grazzi, grazzi ħafna xtaqna nirringrazzjaw sur kummissarju għal kliem tan-ċari tijak. U importanti li nejdu li direttiva tal ġukarro li hija import, import it-tjibet issa, dejjem edin inħarsu it-tfal tagħna u li hemm bżonn li konna regolamenti li huma stretti ħafna fuq livell dinji fil-fatt. Inti semmejtinna wkoll il-riżultati tal-Aġenzija ta' Risk Assessment U għalek irridu nduru lejn nafusan saqsu li nafusan nejdu. Aħna għanna raġun fid dikarazzjoniet li namlu? dan kollu dan kollu rridu nanalizzaw so għax jinvolvi l-protezzjoni ta' tfal għal darboħra jiena nixtieq nirringrazzja għax inti spjegajt il-kwistjoni kollha b'mod verament ċar. dan kollu l xogħol għandu jimxi biktar pass maġġel. Inti qed koll rridu nistennew sa nofs is-sena d-dieħla. Imma r-riżultati hemm bżonn joħorġu mill-aktar fis ma nistawx ettaw il-fat li l-istitut joħroġ riżultati daqsik domin, grazzi ħafna. Is-sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dan eh, l-aħħar sentej rajna ħafna każi ta' tfal fil-sena 2036 tifel u tifla kellhom bżonn jiġu operati għax ġew f'kuntatt minn sustanzi tossiċi fil-ġugarelli il-ġimgħa l-oħra fil-Stati Uniti kien hemm rapport fejn intqal li terz mill-ġugarelli għandhom ukoll partijiet li jġibu l-periklu. Il-labeling tal-Unjoni tal-EC ma jġib lebda garanzija anki jekk isir monitoraġġ tal-kumpanija tal ġugarelli kwistjoni, imma ma jkunx hemm il- sampling tal-prodotti firma nistgħu nkunu qatt 100% sikuri jekk irridu naċċettaw u naraw jenaraw li t-tfal ikunu ferħana bil-ġugarelli li ġibilhom fada Christmas hemm bżonn inkunu iktar stretti bil-leġiżlazzjoni li rridu aħna naraw eh, li nimplementaw. Issa jmiss is-Sur Verhoeken. Grazzi ħafna, Sinjuri qed nara li hawn unanimità dan id-dibattitu qegħdin naqblu kollha. li komment ċkejken. Qegħdin aħna għanna din l-Aġenzija, eh, l-Aġenzija Federali dwar ir-riskju li issa il tinteressa ruħa f'din il-kwistjoni kollha minnar ma toqgħod tistenna li tiġi mbuttata minn xi istituzzjoni oħra jew mill-kummissjoni. Dan l-istitut isib il-finanzjament u l-finanzjament jew qed jiġi huwa hemm dibattitu dwaru fil-Bundestag. U forsi dan ma jixtieqx li eh, dan edin eh, il-Bundestag joqgħod ifettaq fuq l-affarijiet tiegħu, ma dana kollu naħsbu li permezz tiegħu se jkollna eh, informazzjoni xjentifika ġdida jiena li l-Kumitat Xjentifiku diġà tlabtu biex jiċċekkja dawn l-affarijiet. Malli ikonna informazzjoni xjentifika dwar sigurtà tal-ġugarelli jiena se ngħaddiha lill-Kumitat Xjentifiku imma ma tistawx titolbu u jien ma nistax nitlob lilkom biex niddeċidi f'sitwazzjoni ta' disgwid bejn nies esperti. Jiena nista' ntikom biss il-fatti eh, dwar il-metodu ta' kif wieħed jikkalkula il-valuri minimi dan kien hemm dibattitu fil-Kunsill, fil-Parlament, fil-Kummissjoni. U l-ebda istitut l-ebda istitut ieħor fl-Ewropa mhux qed ma qed jaqbel ma dan l-istitut Ġermaniż li qed nitkellmu fuqu. Jekk intom taħsbu li jiena se nsegwi xi wieħed eh, u mhux liħor tistgħu tinsowa dil biċċa xogħol. Jiena ma nistax niddeċidi li nżomma x-istitut u mhux mal-oħrajn, ma li jkun hemm iktar informazzjoni teknika u xjentifika ta' min jorbot fuq nkunu nistgħu nimxu. Eh, sinjura, ma nistax niftakar eżattament x'ismek, skużani għal dan, imma Is-Sinjura Vice Garber, inti qed li hemm bżonn nimxu iktar malaj, imma ma nistawx qed nitkellmu fuq affarijiet xjentifiċi komplikati ħafna. Jridu jagħmlu ħafna esperimenti, ħafna testijiet, e, e, jagħmlu esperimenti bir-reqqa ħafna anki fuq l-annimali. Inti ma tistax id-dinja xjentifika tagħmilha pressjoni u tija e, skadenzi. Għalhekk nixtieq nitolbok biex tieħu ftit paċenzja. Il-Kumitat Xjentifiku għalinna li jista' jtina riżultati ta' min jorbot fuqhom fit-tieni nofs tas-sena d-dieħla u dan jagħmlu u għabbażi ta' dawn ir-riżultati l-Kummissjoni mill-ewwel tagħmel proposti tagħha jekk naraw li hemm xi informazzjoni ġdida. Ġifieri jiena xtaqt li nkunu eżatti. Issa, Sur Kreutzmann, il-prinċipju li semmejt inti ovvjament qed nitkellmu fuq palissa jiena l-evalwazzjoni ta' riski m'hemmx għalfejn jiġi xi istituti Ġermaniż jgħid li xirrid nagħmel fuq dan. Il-Madam Rull, inti qed li jiex suppost, kon, suppost kontamin nitkellem mal-press iktar, iktar kmini. Forsi ma konċ taf imma dan jien kontamiltu tafux. U Jiena nispera li dak li qed ngħid illum jiġi u kol interpretat mill-ġurnalisti mil Ewropej u mhux biss mill- e, media tal-Ġermanja. Jiena l-medja Ġermaniża qed tila dak li kelli ngħidilha u jien lesna nadilkom ukoll id-dokumenti għanna leġislazzjoni l-iktar stretta fid-dinja, l-iktar qawija fid-dinja, għanna ta' min niftaħru b'dan. U ħatmu sejr nexilu jimmanipula l-Europa meta qegħdin nitkellmu fuq punti ta' importanti pal sigurtà tal-ġugarelli. Signora Xalda Juser għandek raġun, il-kontroll tas-swieq u tal-istati ovvjament hija responsabilità tal-istati membri, naqbel mija kien li hawnhekk irridu napplikaw il-liġi biss. U fuq dan diġa eh, ħadna deċiżjoni is-Sinjura Head l-aħħar mistoqsija il normi għal setturi differenti tajt ħafna eżempji inti. Per eżempju, il-problema tal-ħsejjes, tal tal-istorbju li għamlu ċertu tojs l-istitut eh, dwar l-SIS fl-Europa u koll qed jaħdem fuq dan din il-problema ma fi żmien qasir f'ġimgħa ma jistgħux jaqbdu itukom ir-riżultati tal-istudji tagħhom. L-istudji dawn jieħdu jieħdu żmien tagħhom fuq l-standardization kollox qed jiġi eżaminat, kollox jieħu l-ħin tiegħu u rridu ukoll naraw kif se nqablu il-prodotti meta jasal iż-żmien biex ikonna kontroll effiċjenti tas-suq. U fl-aħħar, l-aħħar punti il-siġġu ehm, tat-tfal li forsi em, ma, ma jaqawx fil-kategorija tal-ġugarelli. Tal Mandom xaqsmu xej, ġifiri u nistaw nejdu tlaq li li s-sistema fl-Europa hija waħda tajba u ippruvat ru kemmi tajba f'dawn l-aħħar snin. Għax kull meta kien hemm xi ġugarell li ma kienx li kien ġib ċertu riskju fl-Ewropa rajna li ninformaw l-Istati membri kollha li l-Kummissjoni wkoll kulħadd jieħu l-miżuri li li kien hemm suppost. Grazzi ħafna Sur Verhoegen bekk ġifieri sa nagħlaq id-dibattitu. Kollegi, is-sessjoni tkompli għada fid-disa mill fil-time table li għanna sal-disa ta' filaxija għandkom